Grazzi ħafna, Sur President, jiena ma smajtek xissejjaħ li minħabba li tanta u storbju. Il-Parlament kemm il-darba talab sabiex ikun hemm regolamentazzjoni ta' dan it-tip. Jiena appoġġajt l-adozzjoni ta' dan l-att legali minħabba li huwa fl-interess tal-passiġġieri kollha illi l-mizzati tas sigurtà jkunu bbażati fuq eh, kondizjonijiet u konstruzzjoni trasparenti. Dawn il-mizzati għandhom jintużaw, jintużaw biss biex inħallsu għal spejjeż ta' sigurtà. Kollegi, jekk joġobkom, rridu nkomplu biex xogħol tagħna, ġifieri dawk li jixtiequ jibqaw għawek, poġġu bil-qeda bil-kwiet u dawk illi jixtiequ jqogħdu jitkellmu jkjerġobkom oħorġu mill-kamra u tkellmu barra ħalli aħna nistgħu nkomplu bix-xogħol tagħna bil-kalma u fiskiet. Is-sur Paċka. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Jiena naħseb illi huwa tajjeb li l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew qegħdin jikkonsidraw il-kwistjoni ta' trasparenza fil-sigurtà tal-avjazzjoni. Però jkolli ngħid illi il-mod ta' kif l-aġenziji bħalissa qegħdin ikunu mħarġa sabiex jagħmlu dan ix-xogħol mhuwiex tajjeb. L-Ewropa għandha bżonn il-flussa biex tgħin il-Greċja, għandha bżonn il-flussa biex niżviluppaw l-ekonomija tagħna u li aħna din waqfu aġenziji ġodda ta' supervizjoni bħalissa aħna din naħlu l-flus tat-taxxi taċ ċittadini tagħna. Ma naħsibx li din tista' tkun inizjattiva li jista' jkollha suċċess. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna is-Sur Liberatski. Nirringrazzjak, Sur President. Jiena minnaħatijaj nishti illi nejt kem kont sodisfat illi stajt nivvota favur dan il-regolament fuq il-car parks u fuq il-proċess ta' ċertifikazzjoni għall utenti tal-karozzi. Din xi ħaġa li għamilnija tal-aħħar minuta aħna però għamilnija blaħjar intenzjonijiet għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq ir-rapport ta' Sur Lightfried jispjega l-vot tiegħu jew tagħha. Jekk m'hemm ħadd, nistgħu issa ngħaddu għar-rapport ta' Sur Simpson fuq in networks Trans-Ewropej. Ġifiri għandi l-ewwel sur Kanzjan li xtieq jitkellem. Grazzi President, il-biraħ għamilna tajjeb ħafna li temmejna fl ewel qari il dokument fuq il-recast tal- tal-toll ehm, Iżda qoddim din il-kodifikazzjoni ma spent importanti ħafna, jiġifieri l-programmazzjoni mill-ġdid għal liħ kollu għatħul kollu f'dawn l-10 snin li ġejjin. Irridu naħsbu minn ġdid din is-sitwazzjoni, irridu nagħmlu analiżi fiħdan l-Ewropa sabiex bekk nkunu nistgħu nwaslu l-interoperabilità u tiġi implementata mill-ġdid peress li qegħdin fi żmien ekonomiku diffiċli rridu naħsbu fi twettiq ta' din in-network jew menu parti minna u mhux biss bir-riżorsi tal-budget li għandna għad dispożizzjoni tagħna iżda biex naħsbu għal modija differenti biex naraw kif nistgħu nixpronaw l-ekonomija permezz ta' dawn in-networks. Għalhekk huwa arġent illum li lin mill suċċess tal-bieraħ li nimpenjaw ruħna f'din id-direzzjoni. Grazzi President. Grazie. Anybody else on the Simpson? Mux għattiħor li xtejt kena fu rapport ta' Simpson kieġobkom. Mill-lider memħat tajjeb ħafna mela nistgħu issa ngħaddu għar-rapport tas-Sur Kirillus. Il-Fond Ewropew ta' Kozjoni Soċjali. Is-Sinjura Ovvio. Grazzi ħafna, Sur President, jiena votajt favur l-emenda li kienet imresqa għal dan l-att legali minħabba li bekk aħna din nilqu l-anijiet tal-pakket tal-kupru ekonomiku u naħseb li fil-fat din tista' id-dinja inizjattiva li tista' tgħin investiment fl-Istati membri u fir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea u żguri li din ħajkollha effett banka fuq l-ekonomija eh, fl-ekonomija Ewropea, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam kumpaniji żgħar ta' daqs medju u opportunitajiet tax xogħol. Is-simplifikazzjoni tar-regoli u tal-proċeduri tagħna żgur li jistgħu jgħinuna sabiex naġlu l-implementazzjoni nħabtu wiċċ naħjar mal-problemi tal-ġejjieni. Signura Kulejjene. Grazzi, hemm ħafna stati membri li diġarbu ħafna dannu mħabba din il-kriżi ekonomika ħafna minn dawn l-istati membri raw l-ekonomija tagħhom tinqos baxra fil-mija għalhekk irridu naraw eżattament x'inhu għal problemi partikolari tal-istati membri il-ġodda u anki dawk iktar qodma. Il-fondi strutturali huma mezz importanti ta' kif um, l-istati membri jistaw jirġaw isibu ftit eh, jirkupraw xi ftit anki mħabba eh, l-ekonomija tagħhom. Irridu naraw eżattament x'inhuma dawn il-problemi ta' natura ekonomika. Grazzi. Prego. Grazie, signor. Grazie, President, kollegi. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond tal-Koeżjoni row li kienu strumenti importanti utli ħafna l-iżvilupp territorjali u sabiex inkunu nistgħu nafrontaw il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika li minn ħafna żmien issa qed ikollha effetti fuq il-xena Ewropea u dinjija. Għal dan il-an nilqa il-proposti ta' simplifikazzjoni biex ikun hemm eh, finanzjament taħjar ta' dawn il-fondi biex daw kollha li jistgħu igawdu minn dawn il-fondi ikunu jistgħu jagħmlu dan. Jiena favur li jkun hemm kwota oħra biex ikun hemm finanzjament minn qabel għall-2010 fejn dawk l-istati membri l-aktar mill-quta jistgħu jgawdu minn dawn il-fondi. Nobody else to this report, so... Grazie mill leader mem ħat iktar li jitkellem dwar dan ir-rapport nistgħu naddu s rapport tas-Sur Sajer nista' nara li Sir sur Antonezzi jixtieq jitkellem jekk Prego. Presidente, Grazzi President, jiena favur din dan ir-rapport tal-kollega Sajer li nixtieq nirringrazzja għax-xogħol siwi ta' tiegħu li għamel. Rwera li jrid jintroduċi dak li hemm fit-Trattat tal-Lisbona minħabba l-implementazzjoni li ħajkun hemm fil-proċedura tal leġiżlazzjoni l-atti delegati huma importanti u għalhekk naqbel mar-rieda tal-Parlament li dawn l-atti delegati jkollhom kundizzjonijiet preċiżi u ċari biex bekk inkunu nistgħu niggarantixxu eh, kontroll demokratiku minn din il-Kamra. Jiena nħoss li huwa importanti wkoll li naraw fil-prattika kif ħataħdem din is-sistema ġdida biex bekk jekk hemm bżonn nagħmlu xi arranġamenti meħtieġa. Grazzi għed nara l-ħadd iktar li jixtieq jitkellem dwar ir-rapport ta' Sir Sire, u allura issa nistgħu ngħaddu għall punt li jmiss fl-aġenda tagħna ġifieri r-rapport fuq l-impatt tat-Trattat tal Lisbona fuq il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet għanna l-Sinjura Toharus li tixtieq tkellem kjoġbok. Sinjura Toharus, l-ħarġan, sedawek, miex sedawek, met narħat iktar li jixtieq li jispjega l vot tiegħu dwar dan ir rapport mela issa ngħaddu għal-rapport tas sur Pandajes. Signora Savisar, Misha Dawek, mela naddu issa għal-rapport ta' ta' Paulsen. U l-ewwel kellem li xtaq jitkellem kien is-sur Kalinowski. Kalinowski. Laqqas mu jataw. Sinjura McGuinness? Grazzi ħafna sur President naħseb illi ma tistax ittini żewġ minuti minħabba li l kellim ta' qabli mhux kienaw ma kienx rawux ma jimportax. Mela jiena nixtieq ngħid illi għandi xiftit ta' riservi dwar il-mod ta' kif il-Parlament Ewropew qed jagħmel leġiżlazzjoni dwar din il-kwistjoni. Jiena naħseb li kellna jkun approċċ iktar bbażat fuq il-welfare u mhux ehm, fuq eh, punti oħrajn. Waħna din nipoġġu fil-fatt fi żvantaġġ kbir il-produtturi Ewropej u jiena nixtieq ngħid li jien pjuttost iddisgustata li il-Kummissjoni Ewropea reġgħet iddeċidiet li tiftaħ diskussjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur u bekk qed poġġi l-Kummissjoni fil-periklu lejxin tal-bdiewa Ewropej. Jiena nixtieq insaqsi lil kummissjoni huma din jużaw l-istess standards għall-importazzjoni ta' prodotti oħrajn jekk ma jimplementawx l-istess standards, din skull tkun disgrazzja. Sur Jar. Grazzi ħafna sur President, jiena naħseb illi l-għonnet rridu nifukaw fuq l-armonizzazzjoni u f'dak li għandu xieqsam minn dispożizzjonijiet ġodda u l-standards ġodda għanna nkonna daqxej ta' pawza ta' tranzizjoni u nkollna analizzaw l-standards tagħna fil-isfond tal-Unjoni fil-Unjoni Ewropea. U naħseb ukoll li anke f'dak li għandu x'jaqsam il-pajjiżi terzi aħna għandna nimplementaw l-istess standards u l-istess ehm, drittijiet illi aħna għandna fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi dan huwa importanti anke fl-importazzjoni tal-prodotti tal-iken. Grazzi ħafna, għax xatt li t tkellem dwar dan ir-rapport. Ma jidhirx li huwa l-każ, issa il-punt li jmiss huwa ta' sinjura Lepol dwar l-agrikoltura l-bidla tal-klima u qed nara lis-Sinjura McGuinness li tixtieq titkellem. Jekk jogħġbok, Sinjura McGuinness. Grazzi ħafna, Sur President, u jina nixtieq li ma ninsewx li aħna għandna grupp ta' nies li għedin iżuruna mill-Irlanda jien nixtieq inselmilhom u kif tistgħu taraw huma mqajmin u interessati ħafna dal-għodu. Nixtieq inselmilhom. Jiena naħseb illi din il-kamra għaltinna illi aħna rridu niklu inqas laħam. U naħseb li dak li huwa importanti li nagħmlu f'dak li nixxaqsam l-agrikoltura u l-bidla tal-klima u li nużaw l-aħjar teknoloġiji sabiex aħna nieħdu l-aħjar mill-agrikoltura. Naħabba li aħna nafu li rridu nipproduċu iktar ikel madwar id-dinja mhux inqas u rridu nagħmlu dan binqas ħamrija disponibbli għalina, binqas ilma u bil-pressjoni tal-bidla tal-klima ġifiri hemm bżonn li jkollna l-aħjar riċerka possibbli din għandha tkun il-fondi għalija rridu nsibuhom minn subija bej settur privatu u pubbliku ħalli bekk nkun nistgħu nipproduċu prodotti tal-ikel u fl-istessin nirrispettaw l-ambjent tagħna. Ringrazzjak. Grazzi, u nsellem ukoll lill-grupp lill-grupp <laughs> tani <laughs> ġew iżuru l-Parlament. Grazzi ħafna, Sir President, dwar il-rapport jena nishtiq ngħid li l-agrikoltura mhijiex il-problema, iżda tista' tkun is-soluzzjoni tal-problema tagħna. Fir-riċerka tal-bidla tal-klima aħna għadna fil-bidunet. U jiena naħseb li anke f'dak li nixxeqsam riċerka dwar il-klima aħna irridu nanalizzaw u nikkonsidraw ir-riżultati li forsi mhumiex daqshekk mainstream u fl-istess ħin aħna rridu nimplementaw il-miżuri kollha li huma possibbli miżuri li mhumiex burokratiċi ħalli bekk aħna permezz tagħhom niċċekkjaw l-effettività tal-miżuri tagħna u naħseb li d-direttiva hija pjuttost eh, eh, kontraproduttiva u mhix twassalna, mhix ma tistax twassalna l-anijiet li aħna stabilixxejn. Ringrazzjak. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem dwar rapport ma jidhirx li hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem għalissa nistgħu ngħaddu għall ispjegazzjoni tal-vot dwar ir-rapport tas-Sur Dorfman. Għal darba ħra jina nishtiq nara qed nara li Sinja McGinnis terġa' titkellem. Iwan, nittama li n-niskola li jtizuruna kontenta ħafna bija. Mux s-soltu jtun daqsek opportunità sabiex nitkellem, pero dan huwa qasam li interessana ħafna fil-pajis tagħna. Aħna rridu naraw kif nistgħu nżommu l-bdiewa fir-reġuni fejn hemm kondizzjonijiet diffiċli ħafna minħabba li nafu li l-bdiewa huma l-aħjar nies li jistgħu jgħinu u jikkultivaw l-art, però mandom il-bżonn il-flus sabiex jagħmlu dan. U aħna rridu nidu konsiderazzjoni wkoll il-kundizzjonijiet differenti tal-ħarmrija fil-pajjiż differenti tal-istati fil pajis differenti tal-Unjoni Ewropea u fil-pajjiż tiegħi fl-Irlanda jista' jkun li fir-reġjun tal-Atlantiku jista' jkollhom ċertu problemi f'dan ir-reġun. Allura nixtieq nitlob lill presidenza sabiex jieħdu konsiderazzjoni dan it tħassib meta huma din iħejju it-test leġislattiv. Aħna nixtiequ li l-bdiewa jkunu jistgħu jikkuraw u jieħdu ħsieb l-art bl-aħjar mod u fl-istess ħin jagħmlu għejxin mix-xogħol tagħhom. Mlejja nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nippermettulhom dan. Grazzi ħafna. Applaus lis sinjor McGuinness. Issa naddu għal rapport ta' Sur Castillo dwar l-Aġenda Digitali ġdida l-Ewropa għandi l-Sinjura Alfaro. Presidente. Grazzi President. Jiena votajt favur riżoluzzjoni tal-Parlament fuq l-Aġenda ġdida Ewropea fuq l-Aġenda Digitali għaliex jekk nagħtu aċċess għal broadband lill popolazzjoni kollha din għandha tkun priorità strateġika tal-Unjoni Ewropea. Irridu namlu aċċess wiesa għal ċittadini fir rigward l-internet biex ikunu jistgħu jieħdu sem fil-ħajja demokratika u biex ikunu jistgħu nkatru l-innovazzjoni u l-arfin. Għalhekk il-qassim tal-broadband fl-Ewropa tista' twassal l-aktar informazzjoni. Ma rridux ninsow li kif qed tgħidilna l-Eurostat anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' tqassim tal-internet hemm Ewropa tnejn li għandha tliet veloċitajiet u għalek reġuni bħal Greċja, Romanija, l-Bulgarija, l-Portugal dawn għadhom dawk l-istati li huma inqas f'dan ir-rigward. Għalek hemm klassifika fil-rigward il-libertà tal-istampa tal-2009 l-Italja kienet tinsab f'dawk li huma parzjalment ħilsa. Flimkien ma' Turkija fit-tieni u 70 post flimkien ma' l-Indja u qabilna hemm anki l-Gżejjer Tonga. Għalhekk rridu l-gvern taljan malajr kem jista' jkun wassal investiment ta' 800 miljun euro biex inkunu nistaw immorru lil mid divizjoni diġitali fl-Italja. U l-sotto segretarju tal-Parlament Taljan Aleppa ikun jista' jagħmel tajjeb għal dan ir-rigward u importanti li ikun hemm aċċess għal kulħadd biex ma nkunux l-inqas kompetittivi fl-Ewropa. Grazzi. Għal darboħra kunaf illi minuta biss għandek. Issa naddu għal eh, kellim oħrajn li xtiju jitkellmu fuq ir-rapport tas signora De Castillo mela jekk m'hemm ħadd nistgħu issa naddu għal rapport tas-Sur Sala Franka. Sir Higgins. kjoċbok. Le, ma jridx jitkellem Sir Higgins. Mela, Naddu issa għall-aħjar kellima tal-ġurnata Sinjura McGuinness. Grazzi ħafna tal-appoġġ, Sur President. Jiena nixtieq ngħid il-viżitaturi li ġew iżuruna llum s soltu aħna nimxu ma tantx nitkellmu, però naħseb illi nista' ngħid li aħna m'għandunajniex bil-implikazzjonijiet ta' dan ir-rapport u mħasba ħafna fuq deċiżjoni li nerġgħu niftu id-diskussjoni mal-pajjiżi tal-Mercosur fuq żewġ livelli jina naħseb li aħna dan ifisser li nistgħu niftħu diskussjonijiet tal-kummerċ u dan jistgħu jkunu għal minn dak eh, il-livell ta' wto Iżda aħna wkoll mħasbin dwar il-fatt li intom tkunu qegħdin natu ċertu affarijiet żejda f'dak li ndixaqsam l-agrikoltura. Aħna nistgħu verament nġibu fantaċċi jekk nimxu tajjeb u anke fis-settur tal-laħam taċ-ċanga e, naħseb li jista' jmur lura minħabba dan dawn id-diskussjonijiet u nina nixtieq wissil il-kollegi dwar l-implikazzjonijiet. L-aħħar punt qabel ma jiġi l-Viċi President Amerikan jiġi il-summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada is-Sur Uġġas. Grazie Presidente. Grazie President. L-ilma hija ġit għal kulħadd u mhux tal-ftit. U aħna ridna najdu propju hekk mid-delegazzjoni tal-Italja, l-Italja dei Valori u l- l-alde biex imorru kontra kull tip ta' privatizzazzjoni tal ejun tal-ilma. Dan jagħmel parti mill-pjan ekonomiku u kummerċjali globali. Aħna edna li nappoġġaw il-komunitajiet kanadiżi li din impenjati biex jevitaw li jkun hemm il-privatizzazzjoni tal-ilma. Id-delegazzjoni tal-Italja dei valori xtaqet li li nkunu nistaw mmorru l-lin minn din minn dan ir-rigward għaliex l-użu tal-ilma huwa importanti għal kulħadd u għalhekk nixtieq intenni li aħna proponejna mill-jiem li għaddew ġabra ta' firma firem għal referendum popolari biex imorru kontra l-privatizzazzjoni tal-ilma u qed nilqgħu ħafna qbil minn rigward fil-pajjiżi tagħna. Grazzi. Colleagues, I just received information. Għadni kemm minn nirċiv l-informazzjoni li ħajkun hemm ftit dowmin fir rigward il-wasla